Um, l-agenda kif ġiet adottata mill fl-ewwel ta' Ottubru uh, skont regola 149 ġiet imqasma, m'għandix talbiet uh, għal tibdiliet għat-tnejn għalhekk inħarsu lej it-tlieta il-grupp tal-European uh, People's Party Christian Democrats talbu li kun id-direkrazzjoni mill viċi President u rappresentant tal-Unjoni għal situazzjoni fil-Ġorġa l-uża tal-ġustizja assolattiva il-kassa ġiġi l-kulava teġi inkluża fil-agenda war of sinar brizz flimkien ma' rezoluzzjoni. Jien il-kelma l-Sur Christian Preda biex jamlu grupp jamlu l-talba fissam il-grupp EPP. Grazie ħafna, President. Il-grupp tal epp tixtieq tinkludi dan is-suġġett, jiġifieri diskussjoni dwar il-Ġorġja u l-ġustizzja selettiva li qed tiġi applikata f'dak il-pajjiż jien naħseb li dan huwa suġġett verament importanti, serju, għandna niddiskutu il-kwestjoni tal-ġustizzja, speċjalment ir-relazzjoni bej is-sistema tal-ġustizzja u s-sistema ta' politika fir-Repubblika tal-Ġorġja. Jiena nitlob lill kollegi soċjalisti u liberali li dejjem jiddefendu forma qawwija l-gvern tal-Ġorġa biex jifmu li dan hija suġġett importanti u nitlobhom li huma jivvutaw għal din proposta. Jena speċjalment qed nindirizza lill kollegi soċjalisti li fil-Unjoni Ewropea qed jappoġġjaw Prim Ministru li huwa fl-istess ħin il-kap tal-Partit Soċjal-Demokrati tal Rumanija u ġi eh, eh, il naħseb li wasal iż-żmien biex teħħoh. Grazzi. Sanna min jixtieq min jitkellem favur. Monsieur Golnish. Sur Golnish. Merci, merci Madame la President. Grazie, Signora President. Jena rrit ngħid li b'mod ġenerali nappoġġa l-inizjattivi kollha li għandhom il-lan li jikkondannaw il-ġustizzja selettiva. Jiena nixtieq li aħna naħdmu ukoll Eh, skont kelli għal kollega Tana tal-PP e fuq il-ġustizzja selettiva kif titħaddem hawnhekk fl-Unjoni Ewropea, pereżempju l-ġustizzja selettiva fil-Greċja kontra deputat Dobdori il-ġustizzja selettiva fil-Ġermanja, ġustizzja selettiva fil Franza. Da kollu għandu huma suġġetti li għanna naħdmu fuq hawnhekk fil-Parlament. Minu kontra, minn favur. Minu minn nixtieq jitkellem kontra. Grazzi ħafna. Naħseb li hija ħaġa importanti l-proposta tas Sur Preda ġiet appoġġata mis Sur golnix. Naħseb li aħna rranna nagħmlu huwa mhux nitħottħaw fuq dan il-każ konkret, iżda il-forma kif jaħdem dal-Parlament. Jena proposta eh, urġenti li ġiet prezentati mill grupp popolari ma waslitx eh, biex tikolla l-appoġġ eh, adekwata u saqet fil-plenarja biex forsi jitdaħluha fil-plenarja. Naħseb li indipendentament mis suġġett mhuwiex proċedura li għanna li jaċċettabbli eh, fil-xogħol fil-ħidma ta' din il-Kamra. Grazzi ħafna. Issa nixtieq nivvuta minu favur li nbidlu l-aġenda. Gollu jidhom. Those against? Dawk li huma kontra. Mill-lider ma ġietx aċċettata. Jiena niċċekkja jekk tridu Nħaniftħu mela il-votazzjoni biex niċċekkjaw. Votazzjoni fetħet. Has everyone voted? Kulħadd ivvota? Il-votazzjoni salet. and that is rejected. U Mela, mem nebda tibdila fl-agenda ta' tlieta. Naddu issa għall-agenda tal-ħamit tal-erba l-European United Left, Nordic Green Left Group talbu dikjarazzjoni mill viċi President tal komissjoni u rappresentanti tal-Unjoni għal affarijiet barranin u politika ta' sigurtà fuq l-attakki letali tal-Stati Uniti kontra Metzen San Frontier fl-isptar fl afganistan biex iddaħħal fil-ħodu l-erba. Naddil kelma l-Sur Gabi Zemer, il signora Gabi Zemer.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 ħanat niproponu tuħat eh, regola li kunem hemm dibattit fuq l-attak letali li sar mill-Air Force Amerikana kontra l-sptar ta' Medicine San Fronter f'Kundus. Din il-punt ħan nittrattawh eh, fil-ħodu l-erba u jien naħseb li għandu jkun fit-8 u nofs meta jkun hawnhekk il-rappreżentant għal Sinjura Morgorini. Biex inkunu nistgħu nejnu gruppi oħra, nissuġġerixxi li jkun eh, biss kellima mill-gruppi. Sibt li għadda 3 Ottubru nħabba l-attakki fuq dan l-isptar 12 il-persun, 12 impiegati hemmhekk mietu u koll fost il-vitmi fost il-pazjenti. U 19 ġew eh, midruba. U skont eh, l-informazzjoni tal-Medicine San Frontier bejn it-2 u 3 u kwarta fil-lodu kmini it-teatru eh, il-sala tal-operazzjoni ġi attakkat attakk li dam sija u kwart. Eh, salat operazzjonijiet, diversi wards, ġew ġew eh, mill-quta diversi okkazzjonijiet u 29 settembru l-informazzjoni eh, dwar il-lokazzjoni ġiet provduta lil forzi armati imma madana kollu sar dal-bombardament il-forzi tal-Unjoni Ewropea hija voluta, imma l-Unjoni Ewropea wkoll qed tagħti għajnuna eh, għall-iżvilupp iżem minn kwalunkwe pajjiż u ħafna organizzazzjonijiet ta' għajnuna mill-Ewropa inkluż il-Medicine sa Frontier eh, tobba minn għall-frontieri eh, huma voluti għalhekk nixtiequ li jkun is servigazzjoni minn huma favur minn xejn jitkellem favur minn Sinjor Harms. Grazzi, Signora President, fissem il-grupp tagħna nappoġġa il-mozzjoni li s-Signora Gabi Zimmer għadha kemmi ġustifikat. U frankament, nħu gost nisma dak li għal il-President Obama li talab jkun hemm nistir investigazzjoni fil-dettaljata fuq daw l-avvenimenti verament terribli, ma naħseb li għandna bżonn jkollna huwa dibattitu internazzjonali dwar dak li ġara din l-okkażjoni għax konkretament fl-Afganistan l-izviluppi verament eh, huma orribli. Jena najt li aħna ma kenniex dibattitu eh, fuq dan suratanis u meta aħna ħajkonna dibattitu għada. Naħseb li dan jġustifika li aħna dan il-punt fuq l-Afganistan jittu titħol fl-agenda. Nħabba l-avvenimenti li s-Sunjura Zimmer għamlet referenza li jom. Grazzi, Sinu Harms, minna u xaħat jitkellem kontra l-proposta. Jekk mhux hekk, allura dak il-każ votaw. Minu favur li jkun hemm tibdil fl agenda tagħna. Those again. Dawk li huma kontra. Um, that... Dik il-proposta ġiġ attettata. Mela aħna ħajkonna dikjarazzjoni nitċekja kollegi, ma naħseb li kienet ċara, ma ħana ċekja biex ikunu żguri. Mela ħaniftħu il-votazzjoni fuq il-proposta biex ikun hemm tibdil fl-aġenda tagħna, il-votazzjoni fetħed. Kulħadd vota votazzjoni salqet. Kollegi, il-proposta ġiċa tettata allora l-agenda biddennija għal l-erba ħajkonna dikjarazzjoni fuq il-kustjoni eh, l-erba fil-ħodu u sessjoni tibda fit-8 u nofs. Grazie ħafna kollegi. Signora, xtaqt titkellem? Mux edha fuq l-agenda ma ma il-tlita fuq il debattu fuq Dieselgate eh, fimt l-konferenza ta' presidenti kienet ftemet li titlob il-prezenza tal prezi President Timmermans għal dan id-dibattitu. Imma qed naraw fuq l-iskeda li huwa l-Kummissarju Bjenskowska li hija inkarigata mill industrial intrapriza u su intern. Imma għadu għetizom f'moħħu kemm hija serja din il-kwestjoni u li eh, għandha impatt għal politika ta' eh, ambjent, mm, kompetizzjoni, governanza u kwestjonijiet oħra meta żżomm f'moħħu li hemm erba' komitati involuti din il-kwestjoni naħseb eh, nixtiequ li nifhmu għaliex il-Kommissjoni ma laqatx it talbatana biex tibat il-Viċi President Timmermans biex ikun hawnhekk għad-dibattitu. Thank you. Um... Grazie ħafna. Ija ħaġa tal kommissjoni biex tiddeċiedi min jipparteċipa fil-debattitu. Għalhekk eh, il kommissari meta jikunu għaw eh, jitkellmu fis il-Kommissjoni ma l-punti għak fimtu. Ma kienemx proposti biex kunem tibdiliet għall agenda tal- ħamis allura aħna għanna l-agenda tagħna għadir il-ġimgħa ma milli jidher hawn puntu wara is-sunjum is-sur Grazzi ħafna. Staqt inkellem, eh, nitkellem fuq eh, l-erba, special fuq il-kalendarju. Kif Kifat, l-iskadenza biex wieħed jagħmel amendi hija U l-grupp ECR eh, sottomettit emenda biex wieħed jillimita n-nur ta' ġranet ta' fi Strasburgu minn erba' asatlita. Sur xulz għalli mux ammissibli. Minar ma ġejna motija raġuni. Se għajlu Jina eh, rċevejt e-mail mill-amministrazzjoni għalet li tkun kontra il-case law u l-protokoll. Naħseb, meta għed f f'moħħu, kemm ħaġa sensittiva dil-kwistjoni, ġifiri, eh, li naħseb li din hija adekwata biex wieħed ma jaċċettax. Għandna bżonn li l-Presidenza tagħti eh, studju ta' impatt dak li nistgħu nagħmlu f'din il-kamra uh, u dak li ma nistgħux nagħmlu meta nġu biex nbidlu il-kalendarju. Għax inkella ma tagħmel ebda sens li nivotaw jew inkella eh, li kon opportunità li emendawa. Grazzi ħafna. Naħseb li taf li l-kwistjoni għamet fl-2014 u f'dak il-moment L-istess emenda għal eh, li ma kienx ammissabli inħabba l-interpretazzjoni legali l-President eh, ottiena. Ma bidel xejn minn dikinar u dikjerazzjoni tal-President eh, hija finali u mhux ammissabbli. Ma ħadna nota tal kommenti li għadek kemm għamilt. Kollegi, naddu issa wara li Sur Preda għandek xi point of order? Iva, grazie ħafna President. Nifxtiq namlu nirriferi għas situazzjoni ta' emerġenza eh, tal-ħamis fil-ħodu, t-tini darba li għanna erba suġġetti minn fuq tlita biex niddiskutu. Nfakre għal darba oħra dak li tajt il-regola li tħamsa dwar il-regola ta' proċeduri tal-Parlament. kwota: Il-numru totali ta' suġġetti li jistaw jiġu introdotti fuq il-situazzjoni ta' emerġenza ma jistax jaċċedi tlieta, inklużi s sottokapituli Jiena fimt li għanna erba suġġetti għax il-President Schulz insista li iżid raba suġġett. Għal-ġveri, għal-tini darba qed ikisser, qed jikser il-regoli ta' proċedura jinnishtiq li raġalura għat-tlet suġġetti kif regolament jgħid għax inkella jkollna erba' jkollna nqas minn biex niddibattu kull waħda minnhom. Ma naħsibx li għandna eh, niksru r-regoli li għanna stess inkunu għamilna. Grazzi ħafna sur Kif nifhimha jien eh, kienem ftejim ftehim fil-Kongress ta' Presidenza ma kien hemm nebda talba biex l-aġenda tkun mibdula. Ma l-punti għakku għacħar u nadduh l-servizzi. Kollegi, Naddu għall-ewwel punt fuq l-aġenda tagħna lejla.